dikjarazzjoni eh, tal-Kummissjoni fuq trasparenza u l-kontroll eh, tal-provi kliniċi. Naħdir kelma mill-ġdijt eh, l-Kummissarju Sur Kajtis. Jek joġbok, Sur Kajtis. Ah. Onorevoli membri, Signora President, l-ewwel qed nixtieq nat il-kondoljanzi eh, tijaj eh, għal eh, daw kolla li ħallew ħajjetom minħabba il-profi kliniċi li saru fi Franza lilhom u l-familji tagħhom jiena nemmen bisħiħ l-awtoritajiet Franċiżi ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni u li qed jagħmlu ħelithom kollha biex jiċċaraw eżattament ġara. Jiena jgħat f'kuntat eh, mal-Ministru tas-Saħħa biex eh, jgħid li naqra xi żviluppi li kien hemm u jinformani xemma dej fl-investigazzjoni importanti illi noqogħdu kawti qabel eh, ma tispiċċa l-investigazzjoni. Il-provi kliniċi huma importanti biex noħorġu mediċini ġodda u biex intejbu u nerfinaw it-trattamenti għabbażi ta' medicina diġa autorizzata. ħafna drabi eh, dawn huma l-aħħar tama għal pazjenti li qed ibatu minn kondizzjonijiet tassew seri, eh, per eżempju eh, fil-pedjatrika hemm rabta ċara bejn is-sem fil-provi kliniċi u l-istennija ta' ħajja tal-pazjenti. Ġifieri dan ma rridux inwarbuh minn qudiem għajnejna, qasam għandna nwarbu minn qudiem għajnejna il-perikli possibli u koll tal-profi kliniċi, aħna qed provaw nofru l-aħjar trattamenti l-iktar innovattivi illi joffru l-aħjar ħarsien ukoll f'dawn il-provi kliniċi għal pazjenti tagħna. Dak li tagħmel il-leġislazzjoni tagħna anki eh, fir-reċerka rridu naraw naqra l profi klinċi minn qed isiru għall-iman ma l-kriterji ta' reklutaġġ uħut minn din informazzjoni diġà disponibbli permezz ta' reġistru Ewropew li għana l-provi kliniċi li huwa fidejn l-Aġenzija Medika Ewropea illi jena konstantament f'kuntatt magħha rridu eh, naraw illi li għazet ikun pozitif jew negattiv ikun maħruġ fil-pubbliku għal kull prova klerika. Mbagħad għandna lema l-Aġenzija ta' Medicina Ewropea illi eh, ħarġet studju kliniku forma ta' rapport eh, għalt għat fis-suq tal-medicini u dan qabel is-sajf. Hawnhekk ħankunu minn ta' qudiem tal-inqas fuq eh, dak li għandu x'jaqsam eh, il-kriteri għal-provi kliniċi. U dan sakemm ir-regolament eh, il-ġdid jidħol fis-seħħ. Kull prova klinika autorizzata mill-mistat membru ħa tiġi tiġi maħżuna f'database tal-Unjoni li tiġi maniġjata minn EMA. Imbagħad eh, rridu niddeċiedu fuq il-kontenut kollu tad-database illi eventwalment ħajkun kompletament disponibbli għal pubbliku. Fl-interess tal pubbliku wkoll ħajkun hemm kull informazzjoni dwar il-provi kliniċi li eventwalment joħorġu eh, il database qed tieħu ħsieba l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea u hija kruċjali għal funzjonament kif suppost ta' regolament il-ġdid. Trid eh, tikkonsidra b'mod simultanju l-fluss ta' informazzjoni ta' eluf ta' provi kliniċi li hemm għaddejjin ta' kuljum madwar l-Ewropa. Ċertament eh, hija huwa proġett tal-IT enormi eh, ifmu l-sfidi kbar eh, dawk tekniċi u oħrajn. Ija, vera, b'dispeċir nejt li waqajna l-ura, imma l-ema li sa' membru l-Kommissjoni iridu għal daqstant xamru eh, ktar kmiemon biex din il-database tkun operativa kemm jista' jkun malajr biex naraw li jkun hemm implementazzjoni sħiħa ta' regolament. Illum il-ġurnata Mem lebda elementi li indikaw illi l-applikabilità ta' regolament il-ġdijt jisa eh, ta' jiprevjeni dan ehm, l-inċident, pero nissa najdilkom illi eh, le maħa tuża rizorsi kollha waħna għan segwu mill-qrib illa li għax il-kooperazzjoni importanti anke bejn li għamaw li sati membri, din tal-axħar mux dejjem faċli, jena nishtiq indur fuq li sati membri eh, biex huma tassew eh, il-kooperazzjoni tagħhom iżidua. Onorevoli membri eh, permettu li nalaq billi nisħa l-importanza ta' iktar trasparenza fl-Ewropa. Dan jekk alla jridħa joħroġ mill- ehm, ħajkun hemmhekk preżenti eh, permess regolament eh, il-ġejtu nittama illi eh, kemm jista' jkun dan jidħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna sur kommissarju u se ngħaddi l-kelma lill-gruppi politiċi l-ewwel is-sur Peter Liza għandhom tal-PPE allura ħana bżuħ is-sur Gruta għall-SND. żewġ minuti. Iva, ħa <laughs> nieħu eh, post il- eh, Pepe, insomma, t-neċajta eh, mela, dak li ġara fi Franza huwa dizastru kbir u allura nixtieq nuri simpatija tiegħi għal-vitmi kollha illi fil-fatt batew minn dan u anki kien hemm mewt. Fid-dawl ta' dizastru illi ġara fl-2006 fis-sptar fir-Renju Unit nafu li kien hemm eh, linji gwida tal-provi kliniċi U minn dak iżmillaw eh, kien hemm eh, sigurta miżjuda kien hemm eluf ta' nies infaluti fi provi kliniċi minn dak iż-żmien law ma nixxej kun naf fix ninsabu fl-investigazzjoni xinija l qada twali u x'inhu l-impatt ukoll fuq il-leġiżlazzjoni li għandna. Ġifieri dik li għadottajna bejnietna flimkien mal-Kunsill fuq il-provi kliniċi u x'ħajkun l-impatt ukoll fuq data bank dan kollu ċertament irridu nintirizzawh bl-akbar trasparenza. Ma qed jistenna li data bank tkun online u xi ħaġa oħra li rridu nżommu f'moħħna hija illi il-pazjenti li ġew eh, affettwati fl-ewwel fażi nista' insaqsi jekk hemm xi suġġerimenti minn tal-Kummissjoni għal titjib hemm xi ħaġa li aħna nistgħu eh, nitalmu ma nafx forse nistgħu nirrevedu l-leġiżlazzjoni tagħna x'inhi l-qada twali eh, eh, din il-fazi tal-investigazzjoni. Grazzi ħafna kummissarju tal-li tajtna ċans li niddiskutu dan is-suġġett tant importanti daqshekk kmieni dan huwa ċertament punta tħassib għalina l-koll. Grazzi. Ħana raw naqra jekk eh, il-kollega ta' nawxija ta' unek, ma l-issa senjura Rejse. Iva, grazzi, eh, eh, nasbu li l-provi kliniċi s'issa dem kienu pozitiva ħafna drabi hemm studenti tal-medicina u oħrajn li tasaw kontenti li kontribuxxu għal riċerka biomedika mbagħad kien hemm nar l-10 ta' jannar dan l-inċident fren 10 um, persuni voluti, 5 feruti kienem kienem dan l-inċident ta' sewrari ma gravi jena li xnafu li wassal anki għal-mewt. Allora nishtiq jena minnaħti u koll nati l-kondaljanzi tijaj u uh, nure simpatija tijaj lil dawk in-nies melquta. Ngħid iva l-Proviklin xi huwa importanti qabel pediċina titqiegħed fis-suq, imma ċertament eh, illi r-riċerka titissir eh, kif suppost u ehm, il-pajizi, il-Belġu, li huwa responsabli għal 15% u li huwa magħruf għall ekspertiz tiegħu nittama nittama illi iħares l-ola standards. Fuq dak li qal il-Kummissarju trasparenza vera li l-komunikazzjoni ta' kull test ta' medicina illi aħna tassew u tassew eh, silitna liħ eh, ħajad minn tal-2016 għal l-2018 barra minn hekk eh, il-fazi fazi numru wieħed vera li ħajkun hemm min ħajjiġi sottomess għal doza u ola mingħajr ma jkun hemm test għal painkillers mingħajr mingħajr ma jkun hemm testijiet qabel ġifiri nafu illi din hija kwestjoni importanti nafu li eh, t-tiġrija biex il-mediċina tinħareġ hija hija ovvja imma naħsibx li dan għandu jkun askaptu tas-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi u issa Sinjura Ħażekamp. Mikrofonu għal-kellima. Voorzitter, dank u wel. Voor een genees... Grazie Hafna. Signora President, qabel medicina tinħareċ eh, fuq is-suq qabel ma jkun hemm il-provi kliniċi jkun hemm il-tester fuq l-annimali. Eh. Per eżempju, eh, il-firien, il-fnik, il-klib, faċadina mux permess fl-Europa. Eh, naħseb illi eh, dawk illi eh, dawk il-mediċini li ma jiġux testati fuq l-annimali qabel ma tantx huma ta' min ta' min jafdom. Imma insomma nafu illi dan dan kollu tifisser illi il-ħajja tal-tannies qed inqedwa f'periklu. Għandi żewġ mistoqsijiet il-Kummissarju u għav minnu illi is-sustanza li ġiet eh, tessjata fuq eh, ċimpenzis eh, verament hija projbita fl-Ewropa u intom ħad istimulaw l-użu ta' modelli affidabli għabbażi tal-ġisem umani li tassew ma nistawx naċċettaw li jkollna din dan id-dannu li jsir l-nies. Grazzi ħafna, Senjura Rivazi. Iva, ħna mux għet nejdu li inti mintix eh, sinċir, sempliciment għet nejdu li eh, sodu ta' valwazzjoni u kriterji u mażewċ affarijiet eh, differenti. Issa, Fu dawn il-provi kliniċi, Iva, nar 17 ta' jannar li għadda mietet persuna minħabba mm, l-istudja ta' ta' biotrien Jena tassew hawnhekk nixtieq l dawk kollha li kienu involuti nirjom eh, simpatija tiegħi. Issa fuq eh, din il-mewt naseb illi eh, Hawnhekk qed naraw dimna innu ta' trasparenza f'dan il-każ laboratorju Portugiż. Iva, aħna nafu li l-Aġenzija Nazzjonali ta' Sigurtà u tal-Mediċini fi Franza illi kienet pubblikata fjannar imma fuq id-dossier esperimentali fuq l-effetti farmakoloġiċi ma ġiex maħruġ kif ukoll fuq eh, il-provi prekliniċi fuq soħrajn fuq il-ximpanzis. Dan ma ġiex publikat mill-Aġenzija u għas allura ma stajna niksbuħam. Il-laboratorju Portugiż barra minn hekk qed jgħid iva dan għax eh, sigriet kummerċiali. Issa, il-Kommissjoni u inti, sur Kommissarju, inti għandek eh, id-dritt illi titfa' il-pressjoni. Eh, Viza vi dak il-qalet eh, Senjura Ris. Ma tistawx sempliċement eh, tipposponu sal-2018 il-publikazzjoni ta' din il-database tal-informazzjoni tagħna u intom hawnhekk għandkom dritt, għandkom id-dmir, skużawni, biex kemm jista' jkun tħaffu biex ikun aċċess għal din id-database. L-Onorevole Pedicini. Se Presidente. Allora... President, Mela waqt studju tal-ewwel fażi wieħed jivvalita sikurezza tolleranza l profil molekoloġiku tal-molekoli ġodda għalhekk is-soltu ma jkunx involuti ħafna nies, imma rridu nżommu f'moħħna li ta' kull sena jkunu eluf ta' volontarji ħafna drabi żaza, studenti żaza illi għaliex ma jkunux jistgħu ħalsu l-istudju jieħdu parti f'dawn l-esperimentazzjonijiet u jiriskjaw saħħithom Issa, unnek jena naqbel ma dak li qalet il-kollega Rivazi Issa danna biex irridu jkonna proċeduri fir rispett tal-proċeduri internazzjonali imma aħna rridu nkunu nafu x'sar qabel qabel ma wasanna għall-esperimenti fuq il-bniedem x'tip ta' esperimenti saru fuq l-annimali u x'testi oħrajn saru qabel ma bdejna impoġġu riskju s saħħa tan-nies. Ta' kollu seta' jiġi evitat għaliex ridem mejjet u ħamsa eh, fl-isptar huma eh, rizultati korru ħafna ta' testi ħsieb bħal da imma naħseb jiena li hemm ħafna nies illi mhux qed jgħidu l-verità. U issa l-Onorevoli Grostet. Grazzi ħafna wa veru illi il-mewt ta' volontarju b'saħħtu waqt eh, prova klinika tal-ewwel fażi wa inċident drammatiku u aħna nesprimu soba tagħna mal-familja tiegħu anke mal-familji ta' dawk il-persuni li bħalissa qegħdin l-isptar minħabba dan it-test rapporti li, si, li jintalbu eh, mill-Ministeru mil tas saħħa fi Franza biex jiċċaraw din is-sitwazzjoni. Hija ħaġa tajba li qed ikonna dan id-dibattitu issa li xanna elementi parzjali ħafna ta' dan il-każ u l-inkjesti għadhom għaddejjin u rridu nevitaw illi eh, dawn l-affarijiet jerġaw isseħħu, aħna ma nafux fejk sar l-izbal fil-protokoll, fil-test, il-kontenut tal-kampjuni, tal doza sustanza kimika, nistaw nimmaġinaw minn kollox, għanna bżon ta' iktar trasparenza. Imma rridu niftakru illi dawn il-provi kliniċi huma meħtieġa biex aħna npoġġu fis eh, mediċini ġodda utli għal-pazjenti fortunatament dawn l-inċidenti u marrari ħafna ħafna Komissarju, inti fakkartna li għana regolament ġdijt illi għandu jimponi obligi ta' trasparenza għawijin ħafna b'mod partikolari l-informazzjoni tal-provi tal-ewel fazi u li dawn jiġu publikati. Dan il-regolament li tiġi applikat il-malar kem jista' jkun hija priorità assoluta u importanti u għalek jiena nitlop il-Kummissjoni Eh, u lill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini biex issegwi l-evoluzzjoni ta' dan id-dossier. Grazie ħafna l-Onorevoli Parnio, grazie Kummissarju id-dramma u it-traċedja ta' Ren ġallan għamlu ħafna mistoqsijiet l net nistaw naraw illi l-autoritajiet ta' s-saxħa saru jafu bih erbatijiem wara li kun sar dan, li sar dan il-test għannom ta' laboratorju Portugis informazzjoni eh, fuq l-esperiment kella tkun aċċessibbli għal pubbliku li għandhom id-dritt li kun jafu l-effetti kollha illi eh, jistaw ikollhom dawn il-mediċini Aħna nexxina li nkabru trasparenza għaliex wasanna biex najdu li dawn il-rapporti tal-provi kliniċi ma jitqissux bħala konfidenzjali. Madana kollu il-kumpaniji farmaceutiċi u anke l-Aġenzija tal medicini eh, qablu illi eh, dan ir-regolament għandu eh, s-saxħaħ ċertu protezzjonizmu e, industrijali għalhekk proċedura illi dawn ir-rapporti jiġu ċċekkjati qabel ma jitpoġġew online sabiex nkunu ċerti l-pubbliċità totali ta' dan ta' dan il-kontenuti għal kondizzjoni essenzjali biex nizguraw is-saħħa ta' ċittadini Ewropej mbagħad wara dak li ġara fren u fil-kontest dan ir-regolament li se jkun applikat eh, fl-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena rridu noqogħdu attenti ħafna ċerti provi kliniċi fuq mediċini li jintużaw b'mod ħażin għaliex dawn jistgħu jitqisu bħala eh, provi eh, li huma iktar ta' riskju għalhekk hemm huma potenzjal għal iktar abbużi u għalhekk nitlob li kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini biex joqogħdu b'sebajnejn għal dawn il-prassi. Ejjew ma ninsewx illi dak l-iskandlu tal-medjator eh, kien propju minħabba dawn il-prodotti li tpoġġew fis-suq. L-Onorevoli Reid, minuta. Signora President, Jena qed nitkellem bħala farmakoloġista li kont involuta fil-provi kliniċi, kummerċali u akademiċi naf kemm huma importanti dawn il-provi fl-iżvilupp tal-farmaceutiċi. Madana kollu l-proċess huwa wieħed diffiċli ħafna u xoħut mill-mediċini li nużaw l-lum bħall-aspirin pereżempju ma naħsibx li jkunu jistgħu jiġu approvati minkejja leġislazzjoni fl-esperjenza tiegħi riżultati sissa ma kinux daqshekk tajbin fir-Renju Unit id-direttiva dwar il kontrolli tal-provi kliniċi tal-2001 għamlet il-ħajja diffiċli ħafna l dak fosna li kienu voluti f'dawn il-provi kliniċi. Anki fil-qasam żgħar tiegħi tal-provi tal-fażi erba'. Issa dana dak iż-żmien ir-regolament ġi eh, sostitwit u se jkun implementat ir regolament il-ġdid din is-sena ma nafx kemm sejjejn fuq il-trasparenza. Aħna naqblu li għandu jkun hemm trasparenza fil-provi kliniċi, maħna nemnu illi huwa l-Parlament tar Renju Unitu mhux l-Unjoni Ewropea għandu jkollu l-esklusività fil-regolamentazzjoni ta' dan il-proċess. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. L-ewwel nett Jena nishti nesprimi il-kondoljanzi tiegħi lill-familja eh, tal-vittma tal-inċident ta' Ren u nawgura għanta malar l-ħamsa l-oħra li qegħdin l-isptar dawk li parteċipaw f'dawn il-provi kliniċi jafu li hemm riskju, imma dawn ir-riski rridu innaqsuhom u rridu nikkontrollawhom ukoll u rridu jkunu kompatibbli mal-rilevanza u l-importanza ta' dawn il-provi il dak li ġara fi Franza. fejn kien hemm effetti negattivi serji ħafna u ma affarijiet illi rridu investigawhom bis-serjetà. Jekk aħna se naraw u nifmu x'wassal għal dan id-diżastru, hemm bżonn illi ikonna aċċess għal rapport għall autopsja li saret u anki aċċess għal rapport mediku. Għabbażi ta' dawn il-rapport imbat nkunu nistaw nifmu eżattament ċikkawza dan l-inċident. L-inkjesta trid issir malajr u xejn mandu jinħeba kollox irid jiġi ppubblikat, irridu nifmu eżattament x'wassal għal din id-disgrazzja u nixtieq nitlob lil kummissarju li jekk il-records tal-autopsja eh, u mhix diġà aċċessibbli eh, u jekk jekk iva il-pubbliku jista' jkollu eh, aċċess għalihom. Grazzi, President, dawn il-provi kliniċi huma essenzjali biex wieħed ikun jaf il-mediċina kemm sikura u effiċjenti u għalhekk hemm bżonn li jipparteċipa l-pazjenti li jridu jkollhom fiduċja li huma qed jagħmlu l-affarijiet b'mod sikur. Għalhekk eh, dak li ġara fren huwa eh, inaċċettabbli vera li dak li ġara ma jiġrix ta' spess, però aħna ma nafux eżattament x'wassal għal dik it-traċedja. Danna ma nistawx naħbuha din l-informazzjoni taħt is-sigrit kummerċjalu hemm nuqqas ta' trasparenza min-naħa tal-industrija u anki hemm nuqqas ta' trasparenza għal dak li dak kollu li rigwarda is-saħħa tal-pubbliku. Aħna naħseb li hemm bżonn li nsibu mezzi ġodda biex insaħħu it-trasparenza f'dawn il-provi kliniċi u anke biex intejbu u nsaħħu il-riċerka sabiex inwaqfu dan il-mart kollu. Zorinjo kif ixxalu l-következik 1 perz. L-Onorevoli Zorinjo għal-minuta. President, Kummissarju, kif nistaw insaxħu l-effetti tal-medicini ma fl-istess ħin innaqsu il-riskju u in namlu il-proċessi ta' innovazzjoni iktar attrajenti. Dinja mistoqsija importanti kemm għall-servizzi tas-saħħa u anke għaċ-ċittadini progress xjentifiku permettilna insalvaw miljuni ta' ħajiet u intaffu jew inkella infejqu ħafna marda kollu jitlob regolamenti qawwijin u trasparenti ma jistax ikonna situazzjonijiet differenti fi stati membri differenti. Hemm bżonn ta' iktar trasparenza dak li ġara dan l-aħħar fi Franza għandu jimmotivana biex inkomplu fit-triq illi qbadna dan l-aħħar. Jiġifieri? Għanna nizguraw illi ikunem pjattaforma li permezz tagħha innaqsu riski u nsaħħu l-benefiċċji tal-provi kliniċi għalhekk. Kummissarju, nixtieq nifraħlek għad-deċiżjoni li ħadd biex toħloq database biex dan kollu jsir possibbli. Grazie, President. Grazie, President. Matul l-esperimentazzjoni klinika, is-sigurtà tal-pazjent għandha tiġi mħarsa. Il-traċedja li saret li kien hemm fi Franza turi li mhux dejjem ikun hekk dawk il-persuni li sfaw vitmi eh, juru li l-izvilup ta' din il-medicina ġdida eh, hija xaġa perikoluża ħafna u riskjuża. Għalkemm dak kollu huwa rari. Jista' jsir ħafna iktar. Ir-regolament 536 ser jidħol fis-seħ fl-2018 U sadan iż-żmien ma nistgħux nippermettu li jiġru iktar traġedji. Regolament jippermetti studji dettaljati biex niġbru iktar informazzjoni qabel ma jingħata tinata mediċina lil bnedmin. U l-Istati membri jaqsmu l-informazzjoni li għandhom disponibbli permezz database Ewropea fuq l-istudji kliniċi u tamela aċċessibbli għal pubbliku il-fażijiet tal-isperimentazzjoni. Jiena mill-Kummissjoni nistenna eh, iktar informazzjoni dwar il-progress li qed isir f'dan il-qasam biex bekk dan ir-regolament jidħol fis-seħħ mal kemm jista' jkun. Grazzi. L-aħħar kelliem fuq il-lista tal-membri individwali ser tkun is-Sinjura Lauristin għal-minuta. President Kommissarju Jiena eh, nesprimu kol kondoljanzi li l-vitmi, eh, l-familji tal-vitmi ta' dan il-kas traġiku, nafu li dan il-kas traġiku qed juri biċċar ir-regolamentazzjoni li kienet adottata f'April tal-2014 għandha tiġi implementata mal għar kemm jista' jkun u forsi tiġi emendata wkoll għaliex din ir-regolamentazzjoni din il-fażi l-ewwel um, fażi tal-trials ehm, um, mhijiex inkluża. Qed nitkellmu sadwar dwar database. U nistennew li meta naraw l-arkivi Naraw li f'Settembru tal-2014 il-Kummissjoni qalet li f'Deċembru tal-2014 ġa l-preparazzjonijiet kollha kellhom ikunu lesti u x-xogħol fuq id-database beda u allura għalfejn eh, eh, qed jieħu daqshekk żmien issa. Jiena nitlob li tatuna xi ftit iktar informazzjoni dwar id-database ser tinkludi bħala aċċessibilità u wkoll ir-raġunijiet għalfejn da kollu qed idum daqshekk.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 riżultat tan traġiku. Iżda, fl-istess ħin. U nek nixtieq nuri nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familji. Iġna assiguraw li dibattitu ma jkunx wieħed prematur. Jidir li li dan huwa l-każ dan id-dibattitu u għalhekk jiena xtaqt nitkellem fil-fatt, jiena xtaqt nappoġġa xogħol tal-Kummissarju biex jikseb kemm jista' jkun informazzjoni biex bekk ikonna xi iktar ikon iktar informazzjoni ċara u tas-sitwazzjoni u x'qed jiġri. Jien għalissa mhux se nitla regoli iktar riġidi ma se nappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni. Sur Marjas. Ζητούμε για τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαδικασία των κλινικών δοκιμών. ta' trasparenza u kontrolli fil-provi kliniċi u fid-dawl ta' dak li ġar l-aħħar kien hemm persuna li tilfet ħajjita u ħamsa li spiċċaw l-isptar u qegħdin jiġġieldu għal ħajjithom għalhekk aħna rridu nsaħħu l-mediċini u tejbuhom l-investiment fir-riċerka medika huwa u li ħafna ma xorta hemm nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' kontrolli waqt dawn il-provi kliniċi. Kultant naraw ukoll li jkun hemm informazzjoni li ma tenatax dwar ċerti riżultati negattivi u jiġu pubblikati biss riżultati pożittivi. Hemm bżonn illi l-industrija farmaceutika tippubblika r-riżultati propju mill-ewwel fażijiet tal-provi kliniċi kif tajt li għandu jsir l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa. Sir Ferreira, kjoġbok. Grazie ħafna, President, Komissarju. Iċ-ċittadini għandhom ikollhom iktar fiduċja fl-awtoritajiet, komitajiet ehm, etiċi, entitajiet pubbliċi u privati li jħedossib l-iżvilupp ta' mediċina ġdida. Però biex dan kollu jiġri, rrid nassiguraw li jkun hemm eh, dritt għal verità u għat trasparenza. Id-dejta kollha marbuta għal-medicini f'kull fażi tal-istudji għandhom ikunu ta' dominju pubbliku u għandhom jiġu soġġetti għal skrutinju. Irridu namlu pubbliċi ir-rapporti minn aġenziji li jittrattaw il-medicina, komitati etiċi, l-kumpaniji konċernati u daw kollha li għamlu l-istudji kliniċi, il-clinical trials. Irrid ikun hemm linji gwida, u jiċċekkjaw ukoll in-natura etika tal-istudji. Irrid nkunu interessati ħafna fir-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħkom fl-oqsma kollha. L-ebda interess kummerċjali m'għandu jirbaħ fuq il-verità u trasparenza. Ninaqad ma dawk kollha li jesprimu id-diqa tagħhom fir-rigward ta' dawn, dawn il-każijiet. Noddu sal-kelma lill-Kummissarju. President, membri onorevoli, l-ewwel qed jiena nixtieq ngħid li t trasparenza tal-istudji kliniċi huma meħtieġa. Irridu nkunu nafu eżattament studji kliniċi qed isiru fejn, minn min, x'inhi ir-raġuni għalihom u r-riżultati tagħhom. Il-kooperazzjoni mill-qrib ma' lema hija importanti. Irrid nirrispondi għal iktar dettalji iktar tard minħabba kwistjonijiet tekniċi li ġew marbutin ma' data F'rigward ta' avvenimenti traġiċi fi Franza, l-investigazzjonijiet issa mill-awtoritajiet finanzjarju u wkoll mill-pulizija għadhom għaddejjin u l raġunijiet għadhom mhux magħrufa l-ipotezi kliniċi edin isiru bħalissa imma bħalma tafu ma nistax nikkommenta fuq l-investigazzjoni mill-lat legali jiddispjaċini pero għadu mux izmin li nibda xaħġa ta' dan it-tip. Għaliex? Għaliex din hija kwistjoni sensittiva. Nistax nati iktar dettalji li s-seridu nċekjaw u naraw meta ser jispiċaw l-investigazzjonijiet. Umbat inkun lesta, inkunu l-esta tkunu tistaw tistaqsu l-mistoqsijiet kollha dwar trasparenza u etc. Ma b'dan il-mod l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin jiddispjaċini. Ma nalebda possibilità biex nikkumentaw.